mistoqsija bil-fom lill-Kummissjoni implementazzjoni tal-artiklu 20.2 tad direttiva dwar is-servizzi u l-artiklu 8.3 tad direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi. Naddi il-kelma lil dawk illi saqsow biex jitkellmu. Is-Sinjura Gebhardt għal żewġ minuti. Dankeschön, Herr Präsident. Grazie ħafna, President. Hawnien, tarani, President. Grazie ħafna. Mela, mill-ġdid, nirringrazzjak. Jina grat ħafna li għanna din l-opportunità li għanna dan dibattitu illum. Hemm problema pendenti, problema għaddejja, bil-xiri fuq l-internet fejn iċ-ċittadini ma jistawx jiġu għattini għall aħħar fażi għax forsi għandhom id-data differenti tal-kredit kadu u nazzjonalità jew pajjiż, dawn ir-raġunijiet ifissru li ta' spiss il-konsumaturi ma jistawx jixtru affarijiet fuq l-internet. Il-liġi komunitarja hija ċara u tonda ma jċi hemm diskriminazzjoni għabbaċ nazzjonalità jew pajjiż u għalhekk jiena naħseb illi ħaġa tal-iskantament illi dan is-suq eh, waħdini enormi li għandna fl-Unjoni Ewropea illi ovvjament eh, jekk ma ħafna liħ għal-kumpaniji minnu dan is-suq waħdini ma jesistix għal dawk li ġillu nisa li jixtiequ jixtru prodotti minn fuqu online. U għalhekk huwa tant importanti li hawnhekk fil-Parlament Ewropew nindirizzaw din il-kwistjoni fil-komunikazzjoni tal-komunikazzjoni fuq l-istrateġija għal suq waħdin digitali għall-Ewropa l-Kummissjoni kienet illi sal-2016 il-Komissjoni tixtieq ittem dan il-blocking li mhux ġustifikat li jiġri fuq l-internet għal dak li huwa l-kummerċ elettroniku u il-Komissjoni trid basi soda għal eh, xiri elettroniku. Nixtieq nkun naf eh, dil-bidla kif se tkun eh, l-muma l-għaniet tagħkom bħala kommissjoni u nixtieq u jina u koll interessata nkun naf l-intenzjoni tal-Komissjoni se tagħmel bl-artiklu 22 u ta' direttiva dwar is-servizz l-artiklu 8.3 ta' direttiva dwar id dritti ta' konsumaturi dawn id-drittijiet jeżistu fit-teorija u ilhom ma fil-prassi m'għandhomx benefiċċji għal konsumaturi jekk jogħġbok rispondi għal mistoqsijiet tiegħi. Grazzi ħafna is-Sur Xvab. grazzi President, Kummissarju, Sinjuri, eżiz kollegi din il-mistoqsija lill-Kummissjoni illum ittina l-opportunità biex niċċaraw ċerti affarijiet illi provajna ilna niprovaw niċċaraw fuq direttiva dar is-servizzju dritti dwar drittijiet tal-konsumaturi ġifieri m'għandniex ugwaljanza tal-konsumaturi għabbażi ta' nazzjonalità jew il-post fejn qegħdin. Din mhijiex ħaġa aċċettabbli u tkun aċċettabbli biss jekk ikun hemm raġunijiet legali eh, sostanzjali għal esklużjoni bħal din, aħna nixtieq nżguraw ruħna il parametri legali qegħdin fisseħ biex hekk ma jkunx hemm iktar trattament diskriminatorju fil-futur issa aħna nafu illi għandna bżonn li konna simplifikazzjonijiet biex hekk niżguraw ruħna l-konsumaturi fil-futur ikunu jistgħu jgħoddu fuq qafas eh, ta' regoli li jkunu wieħed uniformi. Issa, kien hemm każ fis-sajf illi wera illi għalla volja il-kondizzjonijiet huma uniformi, hemm tentattivi illi ikun hemm modelli ta' prezzijiet differenti fl-Ewropa. Din hija ħaġa li ma nistgħux naċċettawha, għalhekk jiena nagħmel appell il kummissjoni biex tagħmel dak li tista' u tuża l-istrumenti kollha li għandha f'idejha biex tagħmel xi ħaġa. Nafu l-affarijiet huma diffiċli iva biex ikun hemm kundizzjonijiet uniformi għal kulħadd. Kellna diskussjoni fil-fatt kemm nixtiequ uniformità x'għandna stati membri illi m'għandhomx armonizzazzjoni u laqas jixtiequ jkollhom armonizzazzjoni meta niġu għal kriterji legali, ma mbagħad il-konsumaturi tagħhom għandhom l-impressjoni illi jiġu sfruttati minn kumpaniji minn ċerti partijiet tas suq internu għalhekk aħna nixtiequ stqarrija minn naħa tal-Kummissjoni fuq l-intenzjonijiet tagħha li se tagħmel f'każijiet bħal dawn. Mela, Kummissarju jekk jogħġbok nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Excuse me, Mr. Jakovčić oh. wants to intervene. Sur Jakovčić li xtieq li tkellem l-ewwel. Grazzi ħafna, President. Id-dispeċini ħafna tal-interrompejt is-sessjoni imma hemm problemi bil-traduzzjoni mill-Kroat ma smajna xejn lam mill-Ingliż u lam mill-Ġermaniż. Nista' nifhem xi lingwi ma mhux kollha jekk joġbok, jekk joġbok, iċċekkja ftit se ċiġri. U se kontaktem eh, teħniċjanu? Iva, grazzi, se naraw u se nitkellmu man nies eh, appuntati għalhekk. Il-kollega tiegħek diġà għaltinna li hemm problema, sa kollox so dispeċini kummissarju kjoġba kissana dilek li kema. Ta' veru. Grazzi ħafna, President. Fisem il-kollega Aziza tijaj, eh, tiegħi jiena jgħata hawnhekk biex ndiskuti kwistjoni li jtrid kollha ġew mresqin mill-membri ovvjament imorru dritt fil-qalba għal dak illi jistgħu jkunu l-istennijiet tal-ċittadini fissu waħdini meta huma jixtru mod transkonfinali għad fadal diskriminazzjoni għabbażi ta' nazzjonalità tagħhom jew il-post ta' residenza tagħhom din mhijiex ħaġa li nistgħu naċċettaw. U għalhekk inkomplu nirċevu il-menti miċ-ċittadini il kontra każijiet allegati ta' prassi diskriminatorja permezz ta' kanali differenti l-ewwel net, il-menti diretti, mbagħad iċ-ċentri tal-konsumatur għall-ilmenti, u mbagħad tal-bit għall-informazzjoni u pariri fuq livell Ewropew. U l-iktar ħaġa importanti mbagħad dawk il-mistoqsijiet jiġu mill-Parlament bħala rappreżentanti demokratikament eletti intkom l-interlokaturi ta' ċittadini vis-a-vis l-istituzzjonijiet Ewropej u għalek kien nħeġġiġkom biex tkomplu tibatu il reazzjonijiet li jiġu mill-ċittadini li inkom tirrappreżentaw. Bil-importanza dejjem ta' tal-internet, il-kummerċ elettroniku tisir iktar importanti, imma il-mistoqsijiet għandhom xaqsmu ma' dawn it-transazzjonijiet transkonfinali online, il ġio blocking huwa wieħed mill huwa wieħed mit-tipi ta' diskriminazzjoni l-iktar evidenti għax il-konsumaturi ma jkunux jistgħu jiġu fit-tmim ta' transazzjoni tagħhom jew jiġu diretti għal xi website ieħor li joffri l-istess servizz ma' għal prezz ola. U għalhekk id-diskriminazzjoni wkoll issir kull jum għal miljuni ta' Ewropej illi jivvjaġġaw bħala turisti u pereżempju jixtru eh, dar f'pajjiż ieħor jew jaqsmu l-frontiera. U għalhekk din il-prassi trid tispiċċa u aħna diġà tkellimna meta ħriġna direttiva għal suq waħdin ġiġitali Ewropo. U l-kamp ta' applikazzjoni se jkun usa għal din l-istrateġija biex hekk il benu u s-servizzi ġew attantati bħala direttiva fit-tmiem ix-xahar. Fl-24 ta' Settembru l-Kummissjoni Ewropea ukoll tad bidu għal proċess ta' konsultazzjoni pubblika li se tajn il-Komissjoni tipprepara inizjattivi leġislattivi fi snin li ġejjin. Nafu minn beżempji ta' prassi diskriminatorja. Sena li għaddiet tajna bidu għall-azzjoni fil-kumpaniji eh, ewlenin uh, fl-Ewropa meta rajna li kien hemm diskrepanzi kbar tal-prezzijiet tal-istess servizz imma kienet jiddependi biss mill-post ta' residenza tal-konsumatur, tal-klient. Illum u dis-sena u kol se nħorġu b'rapport fuq prassi fi Franza fej kien hemm xi offerti speċjali li kienu biss limitati għal residenti Franċiżi. Għandna eżempji pereżempju ta' nies illi kienu projbiti milli kollhom il-car sharing għax ma kellhomx pereżempju il-liċenza tas soqan ta' dak il-pajjiż jew in-numru ta' reġistrazzjoni biex jixtru servizz. U għalhekk il-qafas legali attwali ma ħalaqx biżejjed ċertezza l-konsumaturi u għall-kumpanniji. U l-autorità nazzjonali ma setawx eh, jinforzaw il-prassi ta' non-diskriminazzjoni fuq il-ħajja ta' kuljum dan huwa l-pjan tagħna u dan għandna bżonn indirizzawh. Iġifieri din il-libertà ta' kontratti huwa prinċipju importanti li hemm bżonn ħadnuh imma għandna bżonn nittrattaw ukoll segmentazzjoni volontarja tal-suq waħdini permezz tal-kumpanniji li mbagħad jisalvagwardaw interessi tal-konsumaturi. U għalhekk għandna bżonn ukoll nifakaw fuq l-SMEs u l-interessi tagħhom għandna bżonn inħeġġu l-konsumaturi u l-kumpaniji biex jużaw is-suq waħdini biex ek biex ek ma jkunx hemm iktar ċertezza. Grazzi ħafna l-kollegi tiegħi kummissarji eh, se kollom il-pjaċir illi diskutu ma'kom iktar biex nsibu iktar soluzzjoni biex hekk is-suq waħdini ikun miftuħ għal konsumaturi kif ukoll għal kumpaniji. Grazzi. Mim, dam uh, eh, kuvintu għakum Grazzi ħafna, issa nisimaw is-Sinjura Xar Nosva. Grazzi. Il-diskriminazzjoni tal-konsumaturi imħabba il-posfejju għodu jew nazzjonalità nafu li huwa xi ħaġa li għadda sejra fl-Unjoni id-diskriminazzjoni fuq għas-servizzi u għal-prodotti rridu niċċarawhom, rridu nispeċifikaw il-kriterji, il-kondizzjonijiet, il-parametri. il il parametri u naraw għaliex eh, fil-ma kazijiet ta' eccezzjoni u għet jista' jirrestringi eh, dawn, dawn il-servizzi. Kull tip ta' diskriminazzjoni rridu naraw għaliex jissir biex niproteġu il-konsumur. Imma il-fat li neħu l-ġeo blocking joffri u għet mill-ikbar sfidi għalina fis-suq intern. Il-konsumaturi jiffaċċaw il diskriminazzjoni offline u kol, ma ninsawx. Nirridu naraw li memx differenzi bejn ir-regoli li eh, għal-bejħ u xiri online u offline. Jena nitlob il-Kommissjoni biex jikkonsidra dan kollu fil-revizjoni tal-protezzjoni għal-konsumaturi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Xaranzova. Grazzi, President, jina komissarju, il-grupp tal-alde u jina verament sodisfatti li intom edin tiġildu dan anki permezz ta' regolament ta' geoblocking id-direttivi il-konsumaturi fl-Europa għandhom dawn l-ostakoli biex jixtru minn pajis għal-liħor jew ma jitħallux jew inkella tant hemm charges li Ovvjament dawn ma, ma jirnexxilhomx. Jekk il-prodotti ma jistawx jaddu minn frontirja għall-oħra, il-konsumaturi ma jkunux jistaw jirrikorru f'pajjiż ieħor biex jixtru affarijiet, jibqgħu vittmi tal- ovvjament tal-nuqqas ta' kompetizzjoni għal ċertu prodotti f'pajjiżhom. Meta wieħed iqabbel il-prezzijiet minn qed naraw li għandna diskriminazzjoni mill-naħa tal-kumpanniji ġifiri, jekk mux mħabba nazjonalità, mħabba jiġu penalizzati n-nis mħabba l-post fej joqodu. Eh, Għaxina bil-Repubblika ċeka u neħx prak. ċertu kumpanniji żgħar qed jgħidu li mhix diskriminazzjoni, qed jgħidu li ma jistawx ikollhom il-problema tal-lingwa, ma jistawx jirbħu l-problema tal-lingwa u anki il-prodotti li kunu ritornati lura. Imma, kummissarju, kif jista' jkun li kumpanija kbira tiġġustifika li ma tagħtix ċertu servizz? President, jiena ħafna drabi ma nriċ li nara li jkun hemm l-over regulation għall-industrija, imma jiena nemmen ukoll li l-kumpaniji tan-negozju jridu dejjem ikom ikabru n-negozju tagħhom, imma hawnhekk għandna każ fejn irridu inwaqfu diskriminazzjoni tal-prezzijiet. Et naraw diskriminazzjoni tal-prezzijiet biss u ma nistawx naċċettawa fil-suq digitali waħdini. Grazzi ħafna. Is-sur Flynn, Iva, tajjeb li il-Kummissjoni titkellem fuq il-geoblocking u li edha biex salva l-konsumaturi imma hija geoblocker in chief iktar regoli mill-Kummissjoni qed iġib ċertu piżijiet għall-SMEs biex jistgħu jbijow l-inwen stutom. U wieħed irid jiftakar li hemm din it-taxxa żejda għall-SMEs Ovvjament il-micro businesses mill jirtiraw mill-suq tal-esportazzjoni u għalek inqasas l-konsumaturi. Il-Kommissjoni u l-Unjoni ikunu problema mhux is-soluzzjoni. Jina mandiġ dubju li rridu jamlu l-affarijiet eh, sow, imma rridu jkoll jiftħu għajnejhom għal problemi għax qed naraw li qed nkunu issa kontinent l-inqas dinamiku fil eh, għal dak li huwa bejħu esportazzjoni. Grazzi. Issa immorru għal proċedura tal-catch DI għandna erba' kollegi is-sinur Caputo. Anzi, Signora Grappini. Grazzi, President. Jena nibda billi nifraħ il- il-persuna li għamlet din il-mistoqsija. Aħna dan it-sujġet fil-Kumitat tal-Imko diskutuħ spiss. Mux biżejt li konna direttiva fuq servizzi jekk maħna ma nkunux kapaċi naraw x'qed jiġri verament fis-suq Aħna iva rridu li konna qafas unitarju. U kif qalet Evelyn, xi kultant wieħed jara li inti biex tixtri xaġa online trid tixtri minn pajjiż ieħor u kol affarijiet għandhom xjaqsmu mal kif jiġu imwasla l-affarijiet, kif wieħed irid iqis dawn l-affarijiet kollha Imma jiena irrit risposta konkreta x'qegħdin nagħmlu fil-verament biex naraw li mod unitarju ninfurzaw id-direttiva ta' servizzi fil-pajjiżi kollha biex nevitaw kull tip ta' diskriminazzjoni. Hemm bżonn naħdmu biex nevitaw il-problemi. Is-Sur Marija sissa minuta. Grazzi. Qed nitkellmu fuq drittijiet tal-konsumaturi u kif l-istati membri jistgħu jiżguraw li ma tibqax id diskriminazzjoni. L-ewwel net l-istati membri għandhom jaraw li il-regoli li jkunu jeżistu jiġu infurzati kif suppost. Pajji stati membri zar ikollhom problemi wkoll bil-prodotti kif jiġu mwassla lill konsumatur postijiet oħra, e, negozji li jaħdmu bli commerce, laqqas biss jazzardaw iwasslu il-prodotti. Hemm bżonn nieqfu minn dawn l-affarijiet għax dawn huma e, biksur għadrittijiet. Ukoll f'ċertu każijiet fejn il-konsumatur ma jkollux l-informazzjoni kollha m'għandux jiġi m'għandux iħallas il-charges ta' trasport jekk dan ma jkunx afżat minn qabel. Sur Jakovčić. Grazzi. Il-geoblocking hija forma mill-diskriminazzjoni li wieħed qed jiffaċċja fi żminijiet tal-lum hija waħda mill-ikbar ostakoli li naraw biex jitwaqqaf il-suq digitali hemm waħdini. Nafu l-lum li id-teknoloġiji kważi huma wkoll ta' ostakolu biex inkomplu niżviluppaw Jiena mill-esperjenza tiegħi u mill-esperjenza wkoll ta' ċertu kollegi nafu li din hija problema ta' veru. Għalhekk nitlob il-Kummissjoni biex taġixxi mill-aktar fis. Sabiex din il-problema tieqaf u jkollna verament suq digitali fl-Ewropa li jaħdem. Grazzi ħafna, President meta huwa importanti li aħna biex nżommu l-anijiet tas-suq ewlieni fl-Ewropa rridu niddefendu id-drittijiet tal-konsumaturi li verament jistħoq ilhom l likba l-ola protezzjoni possibbli u anki il-fat li dawn jixtru l-prodotti mingħajr ma jkollhom l-intop tal-geoblocking. Huwa importanti li aħna naqblu mal-fat li nis għandhom id-dritt jixtru on u dawn kondizjoniet l-istess ma nniex aħna nal-u għal-nejna għal sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja li ħarta Ottubru. Il-Qorti qalet bieċar li il dejta dwar il-konsumatur trid tiġi protetta u mhux tintuża għal skapitu tagħhom. Il-geoblocking hekk jagħmel hemm bżonn li konna l-aħjar bilanċ bejn l-isforzi biex aħna nejnu l suq digitali u anki l-aċċess eh, liberu għal servizzi online. Kummissarju fidejk. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għal darbohra tal-li għamiltu il-mistoqsijiet u anki għal kummenti tagħkom fuq din dan is-suġġett tant importanti tal-diskriminazzjoni kontra l-konsumatur kif nipproteġuh. Situazzjoni li għanna palissa ma nistawx naċċettawa. Meta wieħed iqis il-potenzjali qed nwedu liċ ċittadini u l-konsumaturi, ovvjament met nitkellem fuq is-suq intern. Situazzjoni li għanna palissa suppost kulħadd ikollu um, għax-xiri online. Imma ma, ma nistax nigarantixxu. Għax meta ma jkunx hemm possibilità għal xiri minn pajjiż ieħor jew inkella trattament l-istess meta wieħed iqabbel mal-konsumaturi oħra. Is-suq intern ovvjament jistipula li kulħadd ikollu l-istess ċans, l-istess opportunità f'kull imkien fuq it-territorju tal-Unjoni. Anki jekk wieħed ikun jgħix fl-istat membru ieħor Irrid inkun ċar. Ovvjament il-libertajiet iridu jkunu bilanċjati. M'hemmx libertà li tkun iktar importanti minn libertà oħra, ġifiri hemm il-libertà tal-kontratti ma' drittijiet tal-konsumitarji u ma niddiskriminawx imħabba il-pajjiż ta' residenza, imma rridu wkoll nirkonoxxu l-fatt li m'hemmx obbligu biex imbijaw jew inkella jkollna prezzijiet l-istess fis-suq intern kollu. Ovvjament il-bilanċ rridu nsibuh fil-riżultati ta' diskussjoni li jkunu għaddejjin bejn l-Istati membri u ċittadini. L-artiklu 20 ta' trattat jistipula dan kollu jekk għandek stat membru li jkun qiegħed jikser dan il-prinċipju il-Kummissjoni tista' tibda azzjoni kontra l-istat partikolari. Milli jidher ħafna stati membri għadhom ma ħadux azzjoni biex verament iwet u dan il-prinċipju tal-non-discrimination. Ix-xiri online għandu jkun akkumpanjat minn soluzzjonijiet iktar consumer friendly. Aħna l-Kummissjoni se nkomplu eh, nagħtu l-idejat anki għall-istrateġija li se noħorġu tal-suq intern u għall-suq digitali. Grazzi kommissarju, bekk dibattitu malu u issa naddu għal-punt li jmiss